Okay. Nilqa kulħadd tal-laqa tal-komitat. Jena kontenta nara li hawn membri ġodda li qatt ma kienu ġew qabel fil-kumitat u jiena kontenta. Ek joġobkom ħudu postkom u minnu fih u f'silenzju biex nibdew il-laqa bliktar mod eh, malajru efficienti. Diġa għanna xie petizjonanti, id-dispieċin li sejkol sejkolkom tistennew, eh, sa' kem inkonu speċajna eh, il-votu formalitajiet uħrajn, bat sen nisimaw li l-kom. Imma nilqakom għall-laqa tal-komitat tal-petizjoniet u nittama li konna sessjoni mimlija rizultati. Jek memx oġġezzjonijiet nadotta tal agenda U nishti nieħdu nota tal-fatt li l-lum war l-ofsinar se nibdew fi satej u nofs u mhux fit-tlieta. Bħala riżultat ta' ftehim għal fażi sperimentali għal komitati kollha innotajna illi eh, hemm time slots limitati biex inkomplu li eh, mm, niddiskutu l-files se jkonna nofsija iktar mis-soltu. Mela kullu malajr u ejjew lura fi setejju nofs. Issa il-punt numru tlieta, ċoħe l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tal-laqa ta' lulju, 10-11 ta' lulju, kmim oġezzjonijiet, naprovawom. Grazzi. U nishtiq u koll ninformakom illi għawnek eh, nishtiq nilqa l-trejni ġdida eh, fis-segretarjat tal-Peti Teohana Ignatova. Grazzi nilqaw ħafna u Teohana hija Bulgara illi ħataħdem ma nasal aħar ta' frar. U aħna eh, nħassu l-qoddim għal kontribuzzjoni ta' u ek joġbok għajdinna eh, eh, kif jilqawk fil-segretarjatu e kittu kaffariet interessanti. Nittama li tkun eh, tajnuna l-segretarjatu għalin. Mm, ma mannix any other business, allora nibdew issa fuq il-vot, fuq il-rapport annuali tal-Ombudsman, il-rapport tal-2016. Il-rapporter hija Marlin Mizzi edha hawnhekk prezenti u t tajt xi ħaġa babba nivutaw? Le, grazzi ħafna. Kienet kelli laqat interessanti u tajbin ħafna ma' Shadows ukoll u rapport tajjeb u nittama li tivutaw favur. Grazzi Shadows, grazzi assistenti koll.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 If you're not here on time, you need... Nina ma nistax nistenna l-ħat tajt il-President, ek ma taslux fil-ħin, e, e, it-tuddu tħarsu l konsegwensi. Paragrafu tlieta. favur, emenda 17 pratikament, favur, kontra, astenzjoniet ma diċ. Amendment 18. Emenda 18, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 19, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Approvat. Kompromess numru 4. Favur, kontra, astenzjoniet, addit. Emenda 22, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Kompromess 5, favur, kontra, astenzjoniet, adda. Emenda 27 favur kontra astensjoniet għaddit. 28 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 6 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 7 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 8 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 37 favur kontra, astenzjoniet, għadda. Namlu verifika. Niftu il- eh, il-verifika fuq l-emenda 37 votazzjoni maluqa ma ditx din l-emenda. Kompromess lissa favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 41 favur kontra, astenzjoniet. għaddit. Kompromess 10, favur, kontra, astenzjoniet. għadda. 47, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 48, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 49 ġiet irtirata. Kompromess 11 favur kontra Astenzjoniet. għadda 50 emenda 50 favur kontra astenzjoniet, għaddit 53 favur kontra astenzjoniet, għaddit 54 favur kontra astenzjoniet, għaddit kompromess 12 favur kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 60, favur, kontra. <clears throat> Uru tajjeb bidejkom, astensjoniet ma d-dieċ. 61, favur, kontra. Astenzjoniet, ma d-dieċ. 62, favur, kontra. Astenzjoniet, ma d-dieċ. 63 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ 64 favur kontra astenzjoniet għaddit 65 favur kontra astenzjoniet għaddit 66 favur kontra astenzjoniet għaddit 67 favur kontra astenzjoniet għaddit 68 favur kontra, kontra astenzjoniet għaddit 69 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 70 għanna emendi orali fl-ewwel parti tal-vot maqsum. Nistaw nivutaw fuq l-emenda orali. Tista' tiġi aċċettata din l-emenda orali? oġezzjonijiet għal emenda orali. Min huwa favur l-emenda orali? Min huwa kontra l-emenda orali? Irrid nagħmel verifika fuq din. First, we vote for the first part. Nivotaw għall ol parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Tini parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 71 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. 73 favur. Kontra astensjoniet. Namlu verifika. Niftħu l-votazzjoni għal verifika fuq l-emenda 73. 73. Il-votazzjoni maluqa. O din għaddit. Kompromess 13 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 78 favur kontra astensjoniet għaddit 79 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess wieħed favur kontra astensjoniet għadda. Emenda numru 5 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 16 vot maqsun, l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għaddit. Et-tieni parti favur kontra astensjoniet maddiċ Emenda seba favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 2 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda disa favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 11 Vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Et-tini parti favur kontra astenzjoniet rridu namlu verifika unek niftu il-votazzjoni issa l-votazzjoni marruqa għaddit emenda 12 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess numru 3 favur kontra astensjoniet għadda emenda u numru 1 favur kontra astensjoniet ma ditx emenda 2 favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa nistaw nivutaw fuq il-rapport fu il uh, kollu kemmu niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni issa mal-waqa. U ġita u rapport ġi adottat b'maġġoranza kbira. Nifirħu l-rapport mar-rapporter nifirħu anki l-Ombudsman Ewropew li qed jagħmel xogħol eċċellenti u b'dan rapport nittamaw li se jkun aħjar ukoll. Issa nieħdu nieħdu pawża qasira biex il-persuni li jitilqu jistaw jistaw imorru minn arma jiddisturbaw illa għambat inkomplu wara li kunu telqu. Fine, so, when we have all, when we Meta l-ospiti kolla ipoġġu bil eda Mela, il-petizjoni 1468 fuq l-ambjent ambientali tal-bini ta' autostrada f'żona eh, ta' terremoti u anki il-petizjoni 180 uh, fuq il-protezzjoni tal-Valli Mirandolesi Natura 20 u siti oħrajn fl-Emilia Romagna li qed eh, eh, ikunu taħt periklu eh, imħabba din l-autostrada fuq din in-naħa tal-Xmara Po. Nati il-mikrofonu l-Luka Ferrioli għal 3-4 minuti un bat wara nisimaw minant E, e, Sur Silvano Taljavani e, jekk il- jekk il-pronunċa tiegħi tajba. L-ewwel nisema minnant Luka Ferjoli. Signori, President, għandi ftit minuti għad dispożizzjoni, prova nitkellem fil-qosor u nitkellem fuq x'inhu l-aspetti kritiċi u soluzzjonijiet problema, il-problema hija komplikata ħafna. Eh, L-Italja hija industrializzata, però eh, hija aktar importanti li nipproteġġu l-ambjent. Eh, għax fija ħafna elementi delikati u ħafna każijiet irreversibili. U raġuni hija l-ekonomiċi, però hemm danni għal saħħa u għal natura, ma nistawx nerġaw lura. U il-Konvenzjoni tan-Nazzjoni tal-Ġus għuta fuq il-diversità eh, biologika u kif ukoll anki fuq id-deċiżjoni tal-Kunsill 93 jista' jkun hemm effetti negativi milli jiġu mill-proġetti ta' diversità biologika biex innaqsuhom kemm jista' jkun u din l-evalwazzjoni preventiva għandha twassal għal għanijiet eh, li ġiet adottata anki mill-Kunsill Ewropew biex inwaqfu il-telf ta' biodiversità u fejn huwa possibbli li nirripristinaw dawn u anki l-karta tal-drittijiet fundamentali il-protezzjoni tas-saħħa eh, biex eh, Eh, eh, suppost li qed garantixxi eh, livell oli tal-saħħa umana u anki tal-ambjent u titjib tal-kwalità u dan kollu għandu jkun integrat fil-politika tal-Unjoni Ewropea fil-prinċipju ta' żvilupp sostenibli. Hawnhekk għandna proġett ta' autostrada li mhijiex mhux qed tirrispetta u mhijiex koerenti. Dina Eh, eh, saret dan il-proġett sar fl-2017 eh, f'żona ta', ta agrikola u fiha ħafna zvantaġġi din dan il-proġett sejjes hemm riskju idroġeoloġiku u anki tniġis fl-atmosfera illi ġaġi imkejjel f'ħafna liġijiet u anki fl-2017 u fejn kienem konsegwenzi reali fl-saħħa u anki għall-ambjent skont artikoli li diġa kienu prezenti fil-gazzetti. Uh, aħna qed nitolbu dan il-kumitat biex jagħmlu evalwazzjoni e kemx ksur uh, Eh, fil-dawn eh, il-proġetti u s-soċjetà li għandha 51% fil-fatt din is-soċjetà qiegħda timxi biksur kontra regoli tal-Unjoni Ewropea u qed nitolbu illi tintbat ittra lill-Ministeru tal-Ambjent u għar-Reġuni Emilia Romagna fuq dan il-proġett u biex nafżawhom illi ekibnu din il-triq ikunu eh, senres u għoddim il-qorti Ewropea. U ma nistawx nimxu uh, għax għawnek u allora nkunu edin pratikament neqirdu eh, il-natura u edin insewu kollox billi kunem sanzjoni, pero irridu nwaqfu din l-attività. Eh, Il-komitat tista' ti tipproponi it-twaqif e, e ta' dan din il-kostruzzjoni lill-reġun u anki lill-istat u jistaw minn flok jamlu titjib għal ferrovija. Grazzi ħafna wasalt fl-aħħar u nishtiq anke issa nistieden il-kollegi tiegħek e Sur Talja Vjani e, biex jitkellem anki għal mux iktar minn ħames minuti. Ma konċ speċajt, jina ħsibtek wa speċajt. Għax ġat kellim tal-iktar minn ħames minuti, tista tala fi 30 sekondu għak joġbok. Et senajt l eh, linji il-messaċ li l-Europa fl-opinjoni tagħna għandha tibat huwa illi min in-nigges irid iħallas, imma mhux illi min iħallas jista' jniġġes kemm irid. Il-messaġġ huwa eh, żbaljat jekk min iħallas jista' jniġġes kemm irid għaliex Eh, hemm ħafna nies qed imutu u ħafna nies qegħdin ibatu eh, bit problemi ta' saħħa u dawn huma importanti u hawnhekk hawn tlieta u tletin eh, każ fuq l-ambjent juri li l-istat taljan hawnhekk huwa negligenti. Grazzi. Grazzi wkoll tal-li isħaqt illi fuq il-messaġġ li għandu japplika l-prinċipju ta' min inniġesi ħallas. Issa mela nati il-mikrofonu għal kollega tijak għal mux iktar minn 5 minuti. Grazzi, President, membri tal kumitat aħna nixtiequ nuru dak li diġa fil-test tal-petizjoni 180 u fuq eh, effetti tal-ambjent fuq din l-autostrada, fuq eh, l-ambjent. Il-proġett ta' din l-autostrada fuq din naħa tal-Xmara Po hija eh, ġeja għal proġett ta' ta' tri eh, mm, ta' għal karozzi um, veloċità olja. E, u u din hija tre barra mill-bliet. U propju mħabba din ir-raġuni għaddejja minn zoni delikati ambientali. Fl-2004 suppost diġa kienet ġita approvata u e, e, kella tirsolvi il-problema biex tejn situazzjoni ekonomika tal-żona u hemm e, e, il-possibilità li taqdi l-komunikazzjoni bejn e, bliet fi zona u li huma importanti bħala zona hemm prodotti importanti bħal parmiġan, reġan u anki prodotti oħrajn il ġejjin f'din iż-żona. Il meta wieħed is illi minn flok kellna niżviluppaw eh, sistemi ta' trasport alternativ kemm bil-ferrovija eh, kif ukoll fuq ixmara. Eh, Il-liġi approvata mill-Kumitat ta' Trasporti tal-Kumitat Ewropew tal-Unjoni Ewropea, anki fil-Parlament Ewropew. Din l-infrastruttura edha titħol f'kuntest ambientali li huwa delikat ħafna Eh, un tista tħarsu lejn id-dokumenti eh, memużin hawnhekk. E, e, hawnhekk qegħdin fiċ-ċentru tal-pjanura tal-Xmara Po fejn f'ħafna xhur eh, hemm nuqqas ta' rieħ u, u dana jifavorixi il-konċentrazzjoni anki ta' sostanzi li jinkwinaw u għandhom anki impatt ħażin anki fuq il-produzzjoni agrikola. Issa, f'dan il-kontest, tħarsu lejn dokument memmus numru 5, fi snin kienem eh, tnaqqis tal-kwalità tal-arja illi hija dokumentata u illi edha eh, tikkawza anki ħafna imwiet prematuri u tistaw tħarsu lejn eh, dokumenti me' mużin numru 6 u 7 u b'din il- eh, b'dan il-proġett eh, se jizdiet anki t-nġis li huwa me traffiku tal-karozzi u tal- tal- ta' trakijiet li waslu anki għal forum ta' mewt anki li rigwardaw il-kanċer mod partikolari bil-PM10, bil il-particulate matter, u, u, u dawn qed jimxu kontra il-direttivi tal-Unjoni Ewropea fuq il-kwalità tal-arja. Mhux biss il-ħajja tal-persuni, imma anki l-ekosistema sħiħ illi huwa fraġili eh, illi kien possibli li wieħed isalva dak il-ftit li kienet baqa grazzi għal proġett Natura 2000. Eh, il, il, il-żoni li huma madwar ix-xmara. Eh, u ħafna minn dawn iż-żoni se jkollhom impatt Eh, negativ mill-kostruzzjoni ta' din il-autostrada. Eh, proġett ta' autostrada li edin jimxu kontra anki proġetti oħrajn fl-Emilia Romagna. U kienem ħafna preskrizzjonijiet eh, minnaħa tal-Ministeru tal-Ambjent u kienem 57 tal-Kumitat Tekniku tal-Verifika tal-Ambjent mill-Reġun, mill-Provinċja u mill-Ministeru Nazzjonali. Hija ħaġa uh, sorprendenti illi wara dawn il- dokumentazzjonijiet kollha eh, il-proġett ġie approvat. Nixtieq nitlob anki ftit sekondi ekstra biex nesprimi uh, din il-kontradizzjoni kif jista' jkun illi f'kuntest bħal dan fejn tant ftit eh, biodiversità illi qegħdin diġà eh, baxxi ħafna eh, illi huma marbutin flimkien kurturi żgħar biss kif jista' jkun illi fl-analiżi li saru ma għamlux studju ta' impatt illi suppost kellhom jagħmlu fil-bidunet imma eh, dan l-istudju sar anki wara l-proġett. Kif jista' jkun illi il kummissjoni e, e, il-Kumitat deċida jgħat il-konsens tagħha meta nafu illi għaw dawn il-problemi kollha. Iva se nieqaf. Imma huwa possibbli illi dan huma imħabba fil-fatt illi hemm ħafna komuni, ħafna bliet illi m'għandhomx riżorsi tekniċi u personal biex iwaqfu din l-attività nitlob li l-komitat iżom il-petizzjoni miftuħa biex ikunu jistaw jamlu l istudi e, eh, e, eh, fuq il-post u jena għandi fiduċa li kolli risposta minna ħatakom u nirringrazzjakom. I thank you very much. Grazzi ħafna, issa rappresentant tal-Komissjoni, Sur Cipriani. Grazzi ħafna, President. Aħna ħarisna li dokumentazzjoni kollha sottomessa mill-petizzjonant u ħarisna lejn il-studjajna l-informazzjoni eh, disponibbli mill-autoritajiet italjani tal-ambjent eh, fuq il-website tal-Ministeru tal-Ambjent. Eh, aħna rajna li għal dawn il-proġetti kien hemm evalwazzjoni sħiħa tal-ambjent illi saret bejn Ottubru tal-2012 u Lulju tal-2017. B'ħafna integrazzjonijiet, dokumenti miżjuda, evalwazzjonijiet oħra fuq aspetti diversi, ħafna osservazzjonijiet li ġew mresqin mill-pubbliku, mill-esperti, mill-NGOs, daw kollha huma disponibbli fuq il-website, ġew tellajn fuq il-website tal-Ministeru tal-Ambjent. Aħna rajna li riżultat tal dan il-proċess tad din l-evalwazzjoni kien l-adozzjoni ta' digrit mill-Ministeru tal-Ambjent fl-Ulju li għadda fil-25 tal-Ulju tal-2017 illi t-tikjara illi il-kompatibilità ambientali ta' dan il-proġett huwa suġġett ta' numru ta', ta li huma um, elenkati fil-test fil, fil tad-digrit għabbażi tal-informazzjoni imresqa mill mill-petizjonanti u meta tikkonsidra li evalwazzjoni sħiħa tal-ambjent għad dan il-proġett seħħet fil-fatt, il-Kummissjoni f'dan il-stadju ma jistax jara xi ksur ta' xi dispożizzjonijiet partikolari tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent issa fil-gwad tal-tħassib fil-gwad tal-kwalità tal-arja li ġew msemmin mill- mill-petizjonant jiena nixtieq infakkarkom li dawn l-aspetti diġà huma u kopruti minn żewġ proċeduri ta' ksur eh, separati għal valuri ta' limiti imwaqfim il direttiva l-2008 um, illi huma għadhom għadejjin. Proċeduri ta' ksur li għadhom għadejjin. Mela, nafu fl-ma stadju dawn dak il-proċeduri waslu, nafu xaħġa dwar, dwar, il, dwar dan. Naf li eh, mistoqsija delikata, Iva, aħna ninsabu fuq il-level tal-opinjoni eh, bil-raġunijiet li jintbatet lill-autoritajiet italjani. Mela, eh, informazzjoni importanti, għax meta aħna f'dan il-komitat eh, nistgħu naraw li hemm xi proċeduri għaddejjin ta' ksur utli li konna din l-informazzjoni biex inkunu nafu f'liema stadju jinsabu fil-proċedura. Grazzi, issa, is, il-kelma miftuħa għal-kellima, eh, Signora Evi. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net ringrazzja l-petizzjonant eh, tal-li qiegħed hawnhekk u preżenta din il-petizzjoni tant importanti Mela, l-għonnet li ħan ħarsu lej l-isfont li moti mill-Komissjoni, għawnek għanna sensila ta' taksur minna tal-istat taljan, specialment eh, ksur li eh, fi stadju il illum eh, ta' parir bir-raġunijiet fil-limiti tal-particulate matter u anki tal- Eh, tal-ossidi tal ossidi tal tal Għanna l-evaluazzjoni tal-Komissjoni. Illi skont il- sanzjonijiet eh, fil-gwad tal-200 sanzjonijiet illi għall-oħrajn ikunu ma nafux jekk dana se jkollu l kapacitat u l-kompetenzi biex applikawhom u jagħmlu u wieħed minnhom għandu xaqsa mal monitoraċ tal-arja, monitoraċ kostanti tal-kwalità tal-arja. Jiena jidir li l-Kummissjoni Ewropea ma qalitx din li l-Italja tinsab fi fażi bikrija minħabba nuqqas ta' monitoraċ tal kwalità tal-arja u nixtieq inkun naf forsi ħat tal-Komissjoni jekk eh, dan huwa jekk hemm xi sanzjonijiet fejn eh, deċiżjonijiet fejn iridu jimonitorjaw l-arja il-ftit eh, iftit li qed isir qed juru li hemm valur jaqbżu l-valur jaqbżu l-limitu. Din hija d-direzzjoni tal nistgħu naraw ir rabja u l-frustrazzjoni taċ ċittadini li qed jiġġieldu kontra dawn il-mostri ta' konkos li qed jinvadu il-territorju tagħhom u jieħdu iżjed art u anki illi qed jagħmlu ħsara lill-ekosistema illi għandha tkun kopruta mid-direttivi Ewropej u qed nirreferi għad direttivi tal-habitatu tal-asafar illi skont li jiena nixtieq nippreċiża hawnhekk illi l awtoritajiet Taljani eh, suppost għamlu screening għal żewġ zoni differenti involuti. Zoni tal-konservazzjoni speċjali. Fej, adottaw żewġ pariri li huma identiċi. Jiena naħseb li hemm superfiċjalità hawnhekk kbira fejn analizzaw it-territorji involuti u bekk uh, xaktarx li jem dannu ħsara l-speċijiet u għal-fauna u anke għall-ekosistema kollha kemmi. Dana ħat tal-proċedura u tal-verifika fil-ħin mill-autoritajiet. batte minnaħa politika. Jiena eh, għandi najt li dan il-proġett mhuwiex utli għaċ-ċittadini għax ma jisolvix il-problemi tat-traffiku, ma jisolvix il-talba għal mobilità u l-bżonijiet ta' mobilità għal dan il-territorju. Anki għax dan il-proġett eh, ilu għaddej u antik li ma jħarriġ lejn il-bżonijiet tat-territorju u il-flussi reali tat-traffiku barra minn hekk żgur li mhux qed jimmira tnaqqis tal-danni għall-atmosfera illi ehm, suppostet jiprofaw jtejbu situazzjoni e, f'żona li hija liżjed imnisa fl-Ewropa għax sfortunatament hawnhekk il-padana l-ar fl-Ewropa fejn għandek l-imwiet qabel iż-żmien tagħhom il-4400 e, ċittadin Taljani li qed imut minħabba tniġġis e, atmosferiku. Aħna qegħdin fost l-ewwel fl-Ewropa għal dan il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa jiena naħseb nittama li l-kollegi se jappoġġawni f'dan u qed nitlob anki li qed li jintbatu litri lill-awtoritajiet reġjonali biex isemmu il-kritiċi mill-li semmew mill-petizzjonanti anki lill-Ministeru tal-Ambjent illi ta' awtorizzazzjoni bl-aħħar digriti. Fondamentali li l-vuċi ta' ċittadini jinstema' tinstema mill-autoritajiet italjani iċ-ċittadini li ilhom snin jiġġieldu kontra dawn il-proġetti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Valina. Grazzi ħafna. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-petizjonanti għal-prezentazzjoni tagħhom, nixtieq u nappoġġawhom Sfortunatament għandna ħafna każijiet ta' dan it-tip fejn naraw il-direttivi il ambjentali qed jinkisru l-istati membri jisom jafu kif għandhom jagħmlu biex evitaw il-konformità stretta mal-regoli mal tal-evalwazzjoni stretta tal-ambjent. kif intqal, Dan, dan il-proġett ilu għaddej għal 15 sena li reġa imbeda u naħseb li għanna nfakru l awtorità italjani li ma, jist, ma tistax tkisser l-intersezzjoni tal-rotta biex, biex ma tistax tqassam l-intersezzjonijiet tal-triq biex ma biex il-limiti trid tieħu in konsiderazzjoni l-impatti kollha kollha flimkien dan il din iż-żona hija tal-agrikola, żgur li se tiġi affettwata jekk il-proġett iseħħ. U bekk il-Komissjoni trid tħares lejn il-forma tal-agrikoltura li aħna nixtieq nippromovu hawnhekk biex nikkontribwixxu għal għas-sovranità tal-ikel u għas-sikurezza tal-ikel. Ifrigwad tal-impatt tal-proġett irridu nisħu fuq il-bżonn ta' e IAA aġġornata u anki waħda indipendenti eh, kruċali dan. U il-konsulenza mal-pubblika hija meħtieġa għandha tiġi garantita milli jidher ma seħħitx din biex inkunu skont il-konvenzjoni tal-Arħos. Jiena naħseb li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u l-Komissjoni tajt li tibat itra li l-autoritajiet taljani nasab li anki aħna għanna nibatu itra li dawn l-autoritajiet fejn esprimu tħassib tagħna u fl-aħħar eh, mingħajr il-bżonn ta' ta' evalwazzjoni eh, kif supposta l impat il komissjoni trid tiċċara jekk jekk hemm xi finanzi għal dan il-proġett li qed eh, ġejjin mill-Unjoni Ewropea u jekk dan huwa l-każ l-importanza tal-EIA f'dan il-kas jekk xi eh, fondi komunitarji huma involuti f'dan il-proġett naħseb li rridu niktbu lil reġi u lil kumitat tal-MV ukoll. Grazie ħafna. Mill-lider ħadd iżjed ma jixtieq jiddervjeni fuq dan il-punt bekk nagħti l-kelma lura l sur Ferjolli. Umbat l sur tal-Javjani. Grazzi ħafna għal punti li semmejtu huma importanti ħafna. Jiena xtaqt ngħid ukoll li il-proġett antik kien soluzzjoni li kienet eh, il-proġett antik li kien qabel kien, kien tajjeb imbeda dan il-proġett un bat waqfu. Waqfu ftit kilometri li kienu bnaw li spiċċa fi xej. Dan il-proġett kien jiswa. Eh, wieħed minn ħamsa tal-autostrada kollha kemmi u ma nistax nara għaliex se irdu territorju sħiħ meta għanna soluzzjoni li diġa kienet lesta esta eh, u anki l-ferrovija l-Europa eh, taċċetta u tappoġġa l-bini ta' ferroviji. U jiena nitamel li dan il-komitat jirnexxielu iwassal il-messaċċar l ministeru tal-Ambjent kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-awtoritajiet reġjonali nirringrazzjakom għall ħin li tajtna. Grazzi ħafna. Issa l-kelma lilek issa l Grazzi ħafna. Żewġ punti. Sa neġa lura għal dak li intqal minn mindu spiċċa solferjoli. ferjoli Dan ix-xogħol jiġi kondannata għax mill-lat ekonomiku eh, il-fatti ekonomiċi għatma nataw, apparti mill-ispess involuti li huma normi, għatma ma nataw xi raġunijiet um, flimkien mal-informazzjoni li li din l-infrastruttura tista tagħti xi żvilupp, trendi xi żvilupp eh, ekonomiku. Hemm punt importanti hawnhekk aħna naraw li qed nitkellmu dwar territorju illi illi kien jiddependi mill-kwalità. Aħna ma nistax niddepend nifmu il għaliex il-kwalità trid tiġi trasportata minn autostrada meta hemm mezzi oħrajn illi huma biżejjed għal kollu L-aħħar ħaġa jiena nitlob lil hu responsabbli tal-Kumitat Tekniku illi kwota l-fatt illi e, e, Jiena għandi mistoqsija ta' ċittadina hawnhekk kif possibli possibbli li temmen il-fatt li illi raw il kien kien eh, dak li għamlu dak li kien possibbli qabel meta għandek 200 u iżiet minn 200 sanzjoni li fisser illi għalmenu l-proġett kellu jiġi adegwat kont il-konformi mal-, mal, mal, mal mal-sanzjonijiet li kienem mela bħala ċittadin. No, um, niqfu ftit, nizguraw illi illi dawn il proġetti rispetta da kollu. unbat nerġaw nitkelmu. Għaxan ki ċittadini għandhom dritt li kunu jafu x'sej sej seħ. Ningrazzjakom. Fine. Um, and now it's up to us to conclude on this, which is... Mela, nikonkludi fuq dan mhux faċli, il-Kummissjoni qalet li eh, uża l-possibilitajiet kollha u qalu li m'hemmx bizet eh, m'hemmx ħafna ksur tal-leġislazzjoni, iżda intkom iċ-ċittadini u aħna nibqa' mħazbin u aħna għandna namlu kull mant għal mill-kollegi għanna nibqa' inħallu l-petizzjoni miftuħa u nibatu itra l-autoritajiet familja Romanja fejn nibatu messa ċar illi għanna l-prinċipju fejn min in-ġessiri taħallas u dak għandu japplika. U aħna mħazbin fil-gwad ta' tħassib tal-ċittadini fil- u għanna nirreferu għal-proċedura ta' ksur għawnek u nesprimu tħassib tagħna minna l komitat. U aħna nistgħu nagħmluh dan. U forsi ngħidu li aħna maħniex favur xi li wieħed jevadi il-regoli jew il-konvenzjonijiet, mela nirringrazzja l-Komissjoni. Iva, użajt il-possibilitajiet kollha tiegħek issa hemm il- Issa Angela Iva, dan importanti li nikkonfermaw jekk hemm il-fondi Ewropej involuti u f'dan il-każ għandna nibatu dak kollu lil reġi il-Kumitat tar-Reġi biex ikunu informati dwar dan il-ksur. U nirriportaw dwar il-fondi Ewropej li setaw intużaw hawnhekk u ikun xira illi għalmenu nieħdu l-opinjoni tagħhom. Iva, grazzi nsejtu dan. Mela nibatu l-itra lill-Kumitat tar-Reġi wkoll dwar il- il-ksur allegati li firgwad tal-użu tajjeb jew ħażin tal-fondi Ewropej. Mela, nista' nikkonkludu fuq dan il-punt? Tajjeb, grazzi ħafna lilkom tal-li tajtna dan il- eh, dan il-kas issa numru design favur il-firgwad tal tal-Komitat tal-Now Tangenziale Parco del Ticino u anki tal parco Agricolo Sud Milano tal-Komitat fejn għanna 655 firma fuq il-bini tal-infrastruttura tal-autostrada f'soni protetti għanna ħafna petizjonanti għawnek erba għandek żewġ minuti kull wieħed. Se nibdew Banjez Gwarreċki. Guerreschi. Guerreschi. I'm happy to be seated next to an Italian at the moment. So hopefully I want to make less mistakes than previously. Please, the floor is yours. Ringrazio la Commissione. Ni ringrazio la Commissione Italia għacċettajt li niddiskutu dan il-petizjoni tagħna 16 sena ilu eh, preżentajna petizjoni fil-gwad l autostrada eh, mal-pensa eh, lej Milano biex eh, eh, din l-autostrada se eh, taddim it-Tiċino u l-park agrikolu biex tilħaq lan taħħa fl-2015 kien hemm il-proġett prezentat fejn għandna il-komitati kontra bdew mill-2001 b'ċittadini li huma kontra dan il-proġett. Lan tagħna huwa li nippromovu l-iżvolup sostenibbli u viabli biex eh, inħarsu kontra dawn l-autostradi jekk hemm bżonn. U anki eh, naraw il-trasport pubbliku. Aħna kien hemm eh, aħna ksibna l-firem ta', eluf ta' ċittadini kontra dan il-proġett u għanki morna dim l-autorita eh, amministrativa, għamilna ħafna protesti, l-axħar fl-2015 l-ikbar protesta eh, illi għat kienem fil-zona. L-assoċazzjonijiet kollha tal-ambjent u eh, italjani u anki tal-bdewa kienu involuti wkoll. Aħna rridu nurru li dan il-proġett li ġi modifikat huwa differenti mill-proġett oriġinali u ma jistax bekk jiġi awtorizzat fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali illi seħ seħħet 10 snin ilu għalhekk naħsbu li l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali ma jistax jiġi konsidrat bħala validu u mhuwiex korrenti mad direttivi Ewropej. Eh, Frigwat tal-ambjent aħna nitolbu li dan il-proġett ta' dan it-tip ma jiġix um, ma jiġix approvat mingħajr ma jinstemaw il-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet u aħna ngħidu wkoll illi biss permess tal-parċipazzjoni attiva tal-persuni li jgħixu hemmhekk jista' jkollok mobilità sostenibbli illi wieġeb għal bżonnijiet tal-persuni fil-kuntest ekonomiku soċjali tal-din iż-żona tal-Milan li rispetta l-ambjent, il-biodiversità u l-natura 2000 dawn il-parki il-kanċellazzjoni tal-proġett eh, u eh, minħabba li huwa anakronistu. Naħseb li għanna għanna zewċ sintki u l bdiwa li parteċipaw. That's very elegant of you to hand the Prosi għax tajt, Iva, ġibtu l-politiċi għawnek biex għax huma se jieħdu l-kelma u ma jieġawx lura lil ma jġawx jagħtuk klura l-kelma. Mela Sanil għaw iż-żewġ sintkiet li għanna hawnhekk magħna sur Pjontini u sur Bona. Nilqak. Sur Sintku tajjeb l-odwa tajba li l-kolħat grazzi għal dan ismi. Jena Giovanni Poltini, jena sindku tal alberati komuni tal- ta' xi 4,000 eh, persuni li jgħixu hemmhekk li aħna agrikoli. Aħna għandna ħafna ilma u eh, ħafna kampanja naħta fuq ta' Milan. Aħna dejjem konna kontra dan il-proġett għax kien għax huwa kontra l-ambjent, huwa fija spiża ħafna u ma jsolvix il-problemi lokali. L-ewwel għandna ndaħlu fis-seħ tipi oħra tal-interventi li huma sostenibbli li ma jkunux ma jisfawx taqsek u nużaw l-torroq eżistenti u anki nużaw il-torroq u l-ferroviji u li jorbtu il-komuni differenti li l-lum il-ġurnata ma jeżistux l-infrastruttura tal-toroq li aħna kontrija se kollha impatt eh, sħiħ fuq il-komuni tagħna. Aħna u naħmu bil-agrikoltura ta' kwalità, 32% tal-żona tal-din infrastruttura se jitlu anki fuq 30% tal-art fertili. Se jkonna danni fuq taħt l-art, fuq tal-kampanja, tal-interkomunikazzjonijiet, kif ukoll danni għal biodiversità. U għalhekk qed nitolbu biex nikkanċellaw il- dan il-proġett inutli u għalja ħafna minħabba l-ispejjeż u ebda benefiċċju. U se jkollna dan il-konkos kollu se jidħol fit-territorju mingħajr l-istudji bizzejiet tal-flussi ta' traffiku illi jista' jħares lejn is-sitwazzjoni reali. Barra minn hekk il-kanċellament tal-proġett eh, se jwassal biex il-traffiku eh, se jkun għar għas-sitwazzjoni eh, ta' traffiku fuq il-tal-vetturi. Fl-aħħar kien hemm tibdil tar-rotta dan il-proġett eh, anki naħa tal-autoritajiet ta' xogħlijiet pubbliċi Taljani mill-2017 ħasbu li illi il-proġett ma kienx eh, kien hemm tibdil sostanzjali fil- ġie approvat anki l-proġett bi preskrizzjonijiet li morru kontra il-parir li kena qabel. Kien hemm proċedura li seħħet fl-opinjoni tagħna li ma kienix konformi illi qed tiġi studjata legalment. Kella tippreżenta l-integrazzjoni u x-xogħlijiet eh, bil-Kunsill tal-Kunsill eh, superiuri tax-xogħol pubbliċu tas-27 ta' tajanar iżda wara l-prezentazzjoni tal-opinjoni pozittiva ġiet intala biex jagħti parir meta kellha tistudja preventivament id-dokumentazzjoni u l-parir tal-kumitat. Id-dokumenti fost liema sal-lum issa mhuwiex fil-pożess tagħna. Nirringrazzjakom għall attenzjoni Mr. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lis sur Bona, sindku ta' Kazinetta di Luganjano. Luganjano, Luganjano, hekk irrid naqraha. Dawn l-ismijiet ta' sew sbieħ, sempliċement nixtieq li nista' nippronunċhom. Jekk tixtieq eh, Signora President, iżur il-belt tagħna, ovvjament aħna nilqgħu nilqgħu fostna. Mela bel kollox nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat eh, ta' dan il-Parlament Ewropew li permettulna li nkunu hekk preżenti. Il-raħal ta' Kasinetta ta' Luganjano eh, mill-2017 għal li ma jishtiqx li kompliġi żviluppat dan it-territorju għalhekk eh, kien kontra illi jiġu mibnija iżjed binjiet u bekk inħarsu il-żona rurali Eh, tal-Parko Ticino li aħna parti minnu biex anka nħarsu il-persuni li jgħixu f'dan it-territorju u biex nħarsu l-ambjent, l-ambjent li għal pulmun tal-Pjanura Padana. F'dan il-raħal kazzinetta di Luganjano hemm diversi vilel tal-700 tal-1800 u um, dawn għadhom mhux mittifsa barra minn hekk hemm diversi Ehm, diversi wkoll ambjenti illi ma nishtuqx li neqirduhom. L-idea kienet illi ikunem tri illi taqqat din il-parti tal-Italja ma l-aeroport ta' Malpensa. Iżda xol waqaf fuq dan il-proġett u memx mux meħtieġ iżjed dan il-proġett kull sekonda 8 metri kwadri ta' art tinqeret darba l-tejjem. Walek li qed nitlobkom huwa illi tilqaw din lajta għal għajnuna u twaqfu din il-biċċa xogħol eh, milli ssir. Aħna sibna soluzzjonijiet alternattivi u dawn is-soluzzjonijiet jistgħu jsiru billi nużaw biss parti minn eh, dan l-ammont ta' 220 miljun euro li suppost jintużaw għal dan il-proġett. Eh, nistaw niżviluppaw iżjed il-ferrovija pereżempju, il-ferrovija li għalissa għada eh, timxi fuq binarju wieħed biss Let nitlobkom flimkien ma diversi eluf ta' persuni li jena qed nirrappreżenta huwa illi inwaqfu il-erda ta' 8 metri kwadri kull sekonda ta' art li qed tinqeret u nħallu dan it-territorju hekk kif ħallewulna il-ġenituri tagħna. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-li qed tippreżentawna b'dawn ir-ritratti daqshekk spieħ. Issa nixtieq eh, ngħaddi l-kelma l Sur Olivero Dario sabi li qed jirrappreżenta lill assoċjazzjonijiet agrikoli sabiex jagħmel l-intervent tiegħu. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Eh, onorevoli membri, jina nixti eh, inġelkom timmaġinaw xiftit minn fejn ser taddi din l-autostrada jekk timbena. Il-territorju tagħna huwa fost l fost wieħed mill-iżjed territorji imħarsin li xinsab bejn dak tal-Valle di Ticino u il-park ta' Nofsinhar ta' Milan li huwa wieħed mill-ikbar parkiet parks nazzjonali ta' zona tagħna. Barra minn hekk dan huwa il-pulmun tal-belt ta' Milan. Fakarkom ukoll illi din hija fost l-iktar żoni imniċsa fl-Ewropa, jiġifieri għandha bżonn kbir ta' żoni protetti viċin tagħha. Il-proġett jitlob illi jiġu eh, mibnija Eh, toroq gbar ħafna illi ser jeqirdu il navilji illi jeżistu f'din iż-żona. Navilji li ħadem fuqhom saħansitra Leonardo da Vinci u illi ġew motija sussidju minn proġetti Ewropej biex jibqgħu eh, miżmuma bla mhux mittifsa. Dan il-proġett ser jagħmel ħsara mhux biss lil żoni ta' il proġetti ta' ilma fiż-żona, iżda ser jeqret ukoll il-kwalità tal-arja u tal-ambjent illi huwa l-punt ta' saħħa tagħna. Fiż-żona tagħna l-agrikoltura u l-bidja teżisti u hija qawwija. U fil-fatt f'dawn l-aħħar 10 snin din kibret berba darbiet il-diversi kooperativi ta' bdiewa kooperativi oħrajn semaw leħilhom u għalulna illi din hija żona illi xprunat eh, l-attività tal-fuq minn 30 razzet fiż-żona. Barra minn hekk din iż-żona tiħuħsib ħafna l-ambjent u ehm, Per eżempju, fost proġetti oħra kien hemm il-proġett Librarsi illi eh, rebaħ premju propju għal mod kif iħares l-ambjent fiż-żona. Din il-petizzjoni qed tiġi għalhekk mm, appoġġata minn diversi partit interessati. Ngħid ukoll li fil-ġejjien ma nistgħux noqogħdu naħlu l-art b'dan il-mod barra minn hekk il-problema ta' ċirkolazzjoni bil-karozzi ma tistax issib soluzzjoni b'modi tradizzjonali li ser kull ma jmur ikomplu iżidu il-problemi diġà eżistenti. Hekk kif Uh, semmejt iżjed kmini dawn ser imorru kontra proġetti li l-istess Unjoni Ewropea għenet fil-passat. Grazzi ħafna. Issa nistieden lil Marco Gaspari mill-Kummissjoni sabiex eh, jatina il-pożizzjoni dik li jgħidilna x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Tippermettuli li nitkellem bit-Taljan anka bħala rispett eh, eh, għal preżenza tal-petizzjonanti mill-Italja. Grazzi ħafna, Senjura President. Dan il-proġett qed jgħidulna il-petizzjonanti illi huwa proġett antik u fil-fatt huwa proġett antik minn kull aspett. Palma għalu il-sindki eh, hawnhekk preżenti huwa proġett antik. Huwa proġett antik anke lega, mill-aspett legali. Il-Kummissjoni, il-Kumitat, skużawni, peti ta' dan il-Parlament Ewropew ser tirċivi bil-miktub l-intervent tiegħi Eh, uħa tisħaq fuq l-aspetti legali relatati ma' din il-petizzjoni u eh, relatati ma' direttiva VIA. Madana kollu, ġala darba din il-kwistjoni tqajmet il-kwistjoni ġifiri ta' direttiva tal-2008-50 u il-president tal-komitat Peti talbet illi tiġi illi il-membri tal-Parlament Ewropew jiġu aġġornati fuq l-istadju ta' din id-direttiva, jina nistanejt illi Dan il-proġett flimkien ma' proġetti oħra illi fl-Italja qed jitkomplew minkejja il-ksur tad-direttiva tal-2008/50 din il, dan il-proġett jippreżenta ċerta diffikultajiet kif jista' jkun illi fl-opinjoni um, fl-opinjoni dwar il-particulate matter fl-2015 meta l-valuri limitu tal-particulate matter introdotti fil- direttiva tal-Konsil tal-1995 qed ikunu vinkolanti biss mill-2005. Diġà ħarġet l-ewwel sentenza li takkuża l-Italja rigward il-particulate matter eċċessiv fl-Italja għal periodu 2006-2007. U din id-deċiżjoni akkużat lill-Italja illi qed ikun hemm li qed jinħela dawn l-ambjent agrikolu tant meħtieġ li kif qalu sindki huwa l-pulmun tal-bliet fil-viċin. Dan mhuwiex l-unika proġett li aħna nistgħu nikkontestawh fid-dawl tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Iżda huwa wkoll dan in-numru kull ma jmur dejjem ikbar ta' proġetti illi mhumiex raġunati. B'mod partikolari meta bħalma qalu sintki huma proġetti illi mhumiex meħtieġa. Jiena naħseb li dan il-proġett, flimkien ma' proġetti oħrajn ta' infrastruttura fl-Italja, jistaw jiġu riżolti permezz tal-ksur illi għanna niprezentaw u dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qed ngħid illi probabbilment ser insibu soluzzjoni u dim li CJ għaliex minix kompletament ċert minħabba illi hemm ċerta każijiet illi sentenza tagħhom inqatat fl-1995 u l-azzjoni dwarhom ser ittieħdet biss fl-2005. Eh, għaliex instabu ċerta skużi bħalma għamlu il-Bulgarija u il-Polonja li komplew jipposponu l-azzjoni li tittieħed wara deċiżjoni li kienet inqatat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Nittamma li fil-kas tal-Italja dan ma jsefx. U għalhekk naħseb illi ikun aħjar jekk l-awtoritajiet tal-Italja mhux biss iqisu dan il-proġett li jmur kontra probabbilment anke l-liġi tal-Italja stess, inqisu wkoll il-fatt illi hemm sar rikors fil-fat l-tar u għalek probabbilment nistaw nimxu minħabba nimxu fuq fu dan Barra minn hekk hemm ukoll ksur kontra il-dispożizzjonijiet tal-UNESCO u nfakkarkom ukoll illi din il-liġi li qed tinkisser u illi fuq saret it-triq uh, preċedenti, fil-fatt il-proċedura ta' ksur għandha numru uh, 160 illi ġiet arkivjata għaliex ġim msemmi li dawn il-proċeduri mhux qed jintużaw iżjed. U għalhekk forsi jkun aħjar jekk lil pezzi tgħidulhom aħjar x'mhux qed eh, ikunu skont ir-regoli fil proġett tal-2008 meta qabel ma dan il-proġett li qed tiġi proposta hawnhekk. Qed ngħid dan għaliex jien qed naqra li fl-2008 tneħid din il-parti funzjonali u reġa' ġiet proposta fl-2015 U nixtieq inkun naf allura jekk eh, dan il-ksur li kien preżenti fil-posta l-proġett preċedenti għadux preżenti hawnhekk ukoll. Però qed jgħidu li li dan il-proġett mhuwiex l-istess bħal proġett preċedenti. Walek naħseb li hemm xi ftit eh, eh, differenza bejn il-proġett li tressa qudiem il-Kummissjoni u il-proġett kif qed tippreżentaw illum din id-diskrepanza mhix xi ħaġa żgħira, rridu nifhmu jekk il-proġett li qed muna dwaru llum u biex eh, tibdil tal-proġett tal-2008 bħalma skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, jew jakux proġett kompletament differenti. Mill-att tal-konsegwenzi legali, ovvjament, jeżistu diskrepanzi għaliex direttiva ta' dan it-tip li qed tissemma id-direttiva via illi um, qed tiġi invokata hawnhekk mm, tagħmel differenza niskuża ruħi jekk qed nitkellem b'dan il-mod daqshekk legali, però huwa fl-interess tal-Kumitat Peti li jiżgura jekk dan il-proġett huwiex l-istess jew wix differenti minn dak il-proġett illi diġà ġi approvat fl-2008 u li ġi ddikjarat bħala li qed id-direttiva. Dan id-dubju eh, li għandi Jina naqfawnek għalix mux kompitu tijaj nelimina dan id-dupju li jeżisti rigward il-problema in ġenerali ta' l-ammont ta' binni li qed joħno kompletament lill italja u qed eh, ixejjen il-kwalità tal-arja wkoll jiena nfakkarkom illi hemm il-limitu tal-particulate matter 10 illi f'din iż-żona tal-Italja huwa gravi ħafna. U fil-fatt l-Italja wara hija t-tieni pajjiż wara Polonja li l-iktar għandu problema rigward dawn il-particulate matters. Grazzi ħafna, Signor President. Thank you very much. That is very useful with this oral. Grazzi ħafna. Utli ħafna kien dak il um, komment minna ħat tal-Kommissjoni. Nissuġġerilek għalek illi kif diġa proponejtilna tibatilna il-kommenti ta'kom bil-miktub għalix dan iżid iżjed elementi mal-informazzjoni uh, li diġa għanna. Nasab li dan ikun utli ħafna anka għal partit interessati fl-Italja. Issa, nilqa l-kommenti minnaħa tal-membri tal-Parlament Ewropew. Nibdew b'Eleonora. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja mill-ġdid lill-petizzjonanti u anka s-sindki u l-assoċjazzjonijiet u anka ċittadini stess illi um, ħadmu sal-ġurnata tal-lum kontra dan il-proġett. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll eh, l-intervent eh, komplet u utli tal-Kommissjoni Ewropea. Għaliex Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea saħqet fuq dawk l-elementi li żiet importanti fl-opinjoni tagħna, mhux biss mill-att legali, jiġifieri li hemm nuqqas ta' konformità, li mhux qed jiġu mħarsa ir-regoli u dispozizjoni ta' Ewropej, iżda anka millat li żjed eh, ta' millat ta', ta drittit ta' ċittadini li aħna edinaw biex nħarsu. Jiena parteċipajt sentejn ilu fil-protesta li ġiet organizzata appuntu kontra il-bini ta' xaħġa u xena fit-territorju U jiena nixtieq nisħaq fuq ċerta elementi li diġà semmewhom il-kellima preċedenti iżda nixtieq nisħaq iżjed dwarhom. Dan huwa proġett li ma jagħmilx sens. Huwa proġett imsejjes fuq idea antika u llum il-ġurnata ma jixraqlux li kompli jeżisti dan il-proġett. L-idea kienet illi mal-pensa jiena għat ma din il-parti tal-Italja 20 sena ilu mal-pensa kellu jisir ħab. Iżda illum il-ġurnata mhuwiex il-ħab li kien mixtieq li jsir 20 sani ilu. Ma ninsewx ukoll illi hemm persuni li ta' kuljum jiċċaqalqu għax-xogħol tagħhom. U dan eh, dawn il-persuni jiċċaqalqu minn din it-territor, minn din iż-żona għaċ-ċentru ta' Milan. Però m'hemmx bżonn ta' din eh, l-autostrada. U ma jemix sens illi timbena din it-triq eh, f'dan iż-żmien. Barra minn hekk ma ninsewx illi f'dawn it-territorji hemm eżempi e- eċċellenti ta' ħarsien ta' l-ambjent illi huwa diffiċli ħafna illi wieħed jizviluppom, għalek jekk ġew żviluppati, għamil sens li wieħed jgħridhom proġetti illi qed jimxu aktar lejn l-agrikoltura bioloġika, l-agrikoltura iżjed eh, kajmana u li ma jagħmilx sens li teqridhom. Ma noqgħodx nerġa' nirrepeti l-problemi li jeżistu f'din iż-żona tal-Italja rigward il-kwalità tal-arja. Nixtieq sempliċement ngħid li permezz ta' dawn il-proġetti aħna qed ninċentivaw dejjem iżjed l-ivvjaġġar bil-karozzi personali, xaġa li m'għandniex nagħmlu. Flok ma nappoġġaw u ninkoraġġixxu it-trasport pubbliku li tagħmel inqas ħsara lill-ambjent f'din iż-żona. Per eżempju permezz tal-ferroviji. Il-ferroviji li sfortunatament ma ġewx żviluppati f'din iż-żona. Ma ninsewx ukoll li r-reġjun tal-Lombardija qed ikompli jonfoq il-parti l-kbira tal-budget tiegħu għal bini ta' toroq u qed jalloka biss ftit fondi għal bini ta' ferroviji. Nikonkludu billi ngħid illi dan huwa proġett antik għandu impatt negattiv fuq l-ambjent u huwa msejjes fuq proposta għal proġett antika skaduta u dan il-proġett kif qed naraw fuq l screen tagħna eh, qed hija eh, msejsa fuq struttura li imbidlet u għalhekk illum jixra illi tiġi żviluppata proposta ġdida msejsa fuq valutazzjoni tal-impatt ġdida wkoll. Għalhekk aħna nitolbu lill Parlament Ewropew illi eh, tindbat itra minnaħa ta' peti, tal-Komitat Peti, l-autoritajiet nazzjonali reġjonali u anka l-Ministeru tal-Ambjent Taljan biex natu widen l-talbiet tal-ċittadini taljani illi ilhom jisqu fu proposti alternativi għal din iż-żona ta' Italja. Proposti li sfortunatament qatt ma qed jinstemaw. Nitlob l-Sinjura President biex tibad din litra u tħalli din il-petizzjoni miftuħ ovvjament. Thank you, Eleonora. I turn in... Grazzi, Eleonora. Naddis issa kelma lill-Sinjura, lill-Onorevoli Angela Valina. Grazzi, Sinjura President. Sempliċement nixtieq intenni dak li diġà intqal iżjed kmieni tkellimna dwar il-modi kif il-gvernit jippruvaw jizvijaw eh, il-ċittadini biex ma jagħtux eh, bizet eh, attenzjoni l ksur permezz tal-proġetti tagħhom. Naħseb illi dak kollu li kellu jintqal diġà intqal. Naħseb illi li qed ikunu xida ta' ħsara kbira U palma diġa għalu il-petizjonanti vera min inġa sir ħallas, iżda mux kull min ħallas għandu ikollu possibil tal-in Importanti li nfakru l-autoritajiet taljani x-sipos qed jagħmlu. Din il-problema miex biss problema taljana, hija problema li teżisti fil-stati membri kollha tagħna. L-konvenzjoni Arhaus qed tkun injorata kompletament u mhux qed jiġu imħarsa li ias F'dawn il-każijiet is-sanzjonijiet għandhom ikunu iktar riġidi. Issa l-Onorevoli Valli. Grazzi, jiena ċittadin tal-belt ta' Milan. 500 metru l-bot mid-dar tiegħi jeżisti l-ikbar sptar Ewropew illi eh, huwa uh, dedikat għal marda tal-kanċer din iż-żona tal-Italja hija żona mm, illi hija magħluqa ħafna għalhekk l-arja ma tiċċirkolax hemm ħafna tniġġis u konsegwenza ta' dan iċ-ċittadini eh, jimirdu. Eh, il-konsegwenzi ta' dan il-mart huma għaljin ħafna ekonomikament għall-Italja parti mill-fat illi dawn il-persuni jimirdu b'marti li ma mawxkura għalih. Jiġifieri dawn it-tip ta' proġetti illi mhumiex biss assoċjati ma' dan il-proġett, hemm proġetti oħra ta' tip tagħhom, huma falliment komplet għat territorju tiegħi għalhekk huwa importanti li insegwu il-parir tal-Kommissjoni u nivverifikaw mill-att ambjentali jekk il-valutazzjoni li diġa saret hijiex obsoleta jew le. U naraw mill-aspett ekonomiku kemm dawn il-proġetti jagħmlu sens għaliex fil-passat jiena stess kont xut tal-fatt illi dawn huma msejsin fuq stimi ta' karozzi U il fat li għaddulek karozzi fuq dawn it-toro ma għandhomx eh, eh, ritorn politiku, eh, ritorn ekonomiku tal-ebda tip rajna dan fuq it tangenziale ta' Milano per eżempju. Seħ, anka li IB interveniet fuq dan minħabba li ċerta garanziji li huma pubbliċi u mal-banek kumbat li jridu jagħmlu tajjeb għal dan it-tip ta' investimenti, jiġifieri dawn il-proġetti la jagħmlu sens mill-att ta' saħħa lanqas jagħmlu sens mill-att ekonomiku finanzjarju. Għalhekk naħseb illi l-Unjoni Ewropea in ġenerali trid tħares liċ ċittadini Taljani tat-territorju tiegħu tiegħi biex nevitaw illi ċerta gruppi eh, u partit interessati li għandhom wisqal qalbhom dawn dan it-tip ta' appalt spiss minħabba affinijiet mafjużi għom, eh, minħabba li teżisti din il-problema kbira, minħabba s saħħa ta' ċittadini, minħabba aspetti finanzjarji, minħabba l-mod kif nonfqu l-budget allokat għal dawn iż-żoni. U għalhekk huwa importanti li npoġġu pressjoni eh, fuq din id żona tal-Italja biex bekk il-ġestjoni tkun iktar għaqlija. Grazzi ħafna, naddi Nirringrazzja anzi l-kollegi tal-li uh, kienu daqsek uh, osser fil-kommenti tagħhom, naddu il-kelma lill-petizzjonanti. Nibdew mill-Sinjura Gwareski. Iva, fil-fat, il-proġett li kellu jaqat l malpensa l-pensa ma' tangenziale tal-punent ta' Milan kien falliment komple, uh, komplet għaliex fil-fatt dan il- din it-triq minn Viġevano sa, sa l-aeroport miex meħtieġa. Jekk aħna rridu nqisu il-mod fejn ser titpoġġa it-triq, il-mod fejn fejn qed jipproponu li ssir it-triq, it-triq hija l-istess, però ma tistax tqisu l-proġett bħala proġett bħala l-istess proġett meta issa it-triq li ġiet proposta fil-passat inqasmet f'diversi partijiet. Ma ninsewx fil-fatt il-proċess il-proġett qabel kien jismu aċċessibilità mal-pensa. L-idea kienet illi minn ehm, Malvellina naslu għal Malpensa permezz ta' din it-triq, Milan tneħħejt mix-xena kompletament. Aħna nafu li dan il-proġett il kien eh, tal-imġienen meta kien proġett sħiħ xorta waħda. Eh, però forsi kien jagħmel ċertu sens fil-passat meta kienet triq waħda, però il fatt li issa nqasmet kompletament din it-triq din ser tigrava kompletament it-traffiku u ser taqqat u tgerfex kompletament it-traffiku li mhux qed jgħaddi minn din iż-żona biex ma ninsewx illi it-triq mhux ser tkun wisa biżejjed lanqas u għalhekk fl-opinjoni tagħna il-proġett huwa l-proġett tal-2015 għalhekk aħna nħossu li l-valutazzjoni tal-impatt mhijiex dik ġusta għaliex u sejjes fuq xi ħaġa li nbidlet kompletament. Ovvjament, Iva, minn fejn d triq hija l-istess, iżda l-proġett huwa kompletament differenti għaliex issa taqgħat lil mm, lil raħal ġdid cosa ci fa, ci fa pensare come ci sia una forma di Jaqat ir-raħal tal-omellina ma mal-pensa u mhux ta' Milan ma mal-pensa kif kien Eh, maħsub. Ġew allokati fondi biex din it-sir, din it-triq u issa dawn il-fondi ma tistax eh, tallokom għal affarijiet oħra. Fl-opinjoni tagħna jekk aħna naqbdu dawn il-fondi u nitfgħu għal proġetti oħra, iktar ħanamlu ħsara. Grazzi ħafna ħan prova nofri taqsira ta' dak li jintqal Naħseb illi hemm konsens dwar il-fatt illi din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Għanna nibatu itra lil Ministeri tal-Infrastruttura Trasport tal-Italja u anka lil Ministeru tat Trasport kif ukoll l-awtoritajiet lokali wkoll. U li ġbturom l-attenzjoni tal-situazzjoni prekarja ta' ċittadini u nisħu fuq l-importanza tal-konformita ma' leġizlazzjoni eżistenti attualment. għom ikomplu id-dialogu mal-Kommissjoni. Għaliex f'dan il-każ naħseb li l-Kommissjoni tinsab maħna. Jider li hemm ċerta elementi li intom bħala petizzjonanti għandkom bżonn tipprovdu l kummissjoni jekk fim ta' tgħid tajjeb li kummissjoni għaliex hemm ċerta elementi nieqsa U xek, kummissjoni, tixtiqulhom jipprovdulkom ċerta elementi. U għalhekk inħeġġiġkom illi wara din is-seduta la toħorġu mill-kamra titkellmu b'mod bilaterali, tgħaddu l-informazzjoni lill-Kummissjoni u jekk jġobkom tipprovdulna wkoll kopja ta' dak li tgħaddu lill-Kummissjoni. U bekk aħna ikollna fidejna l-informazzjoni aġġornata min-naħa tal-Kummissjoni bil-miktub. Ovvjament, nirringrazzjawkom tal-li vjaġġajtu lej il-belt ta' Brussel, nifmu l-importanza ta' dawn il-kwistjonijiet illi qed illi kellhom jollew fuq livell politiku iżjed u għalhekk waslulna hawnhekk u eh, nfakru li din il-Parti tal-Ewropea bis sabiħa biex teqrida. Grazzi. And uh, have a safe trip back to this beautiful corner of Europe. Now, let me turn U nawguralkom li tamlu vjaġġ tajja biex terġgħu tmorru lura f'pajjiżkom. U Ussa, Sur Marjas bħala rapporter ta' deliberi tal komitat tal-Petizzjonijiet regola 216 seba waqt il-2006. U qabel ma ntik il-mikrofonu nishti nisħafu l-importanza illi il-rapporteru Shadows ħadmu fl-imkien biex inkunu nistaw verament nżommu l-kalendarju nadottaw għabel laħar ta' tas-sena importanti ħafna Marjas. Grazie. Nibda billi nirringrazzja s-segretarjat tal-kooperazzjoni u tal-isforzi tagħhom. Huwa importanti ħafna fuq kif għal kif jaħdem il-komitat tagħna u dak li ġara fl-2016 u kien pjaċir tiegħi kbir li jena kontrapporter ta' dan il rapport għax fl-1994 jena bħala professur tal-Università kont kellimt fuq il-dritt il għal petizzjonijiet ta' ċittadini fil-Parlament Ewropew kont ktibt test testi xjentifiċi u studi bil-Ingliż, bil-Grek u bil-Franċiż id-dritt għal petizzjoni lejn il-Parlament u għara Maastricht kien wieħed mit-titoli għal fuħed mill-istudji. U nixtieq ngħid ukoll illi u importanti li jkun hemm dan id-dritt għaliex kif rajna qabel iċ-ċittadini għandhom eh, rajna bħal ċittadini italjani illi ġibu kwistjonijiet li huma fuqom fuqhom u għawnek fejn ikollom parteċipazzjoni u preżenza diretta f'kumitat. U jiena dana għattu fl-istudji tiegħi fl-1994 u fl-użu tal-opportunità li qed tingħat lili bħala rapporter fuq l-istruttur tal-istudju fit-tieni sessjoni tistgħu taraw starrijiet u qed taraw li hemmhekk hemm anke informazzjoni fuq dan id-dritt lejn petizzjoni jista' jiġi eżerċitat. Għanna nafu li hemm limitu tal-numru ta' klim fl-2016 kellna 1069 petizzjoni u fl-2009 kellna xi 200 biss u rajtu tista' tara kemm hemm li hemm żida kbira. U Eh, u hija interessanti li wieħed jinnota wkoll li ħafna mill-petizzjonijiet ġew konsiderati ammissibbli u nista' naraw anki ċifri fuq dan tal-2016 li mumma dawk li huma ammissibbli dawk li huma inammissibbli. Naturalment l-Italja qiegħda fuq quddiem u mbagħad warajja l-Ġermanja u l-Greċja hija it-tminja fuq eh, eh, in-numri ta' petizzjoni. Imħabba l-problemi li l-ċittadini għandna għandhom u l-problemi e, ma tantx għandhom ħin biex e, jagħmlu l-petizzjonijiet. L-ewwel lingwa hija l-Ingliż u mbagħad Italjan u mbagħad il-Greċa hija tmin pożizzjoni. Però bħala nazzjonalità l-ewwel hemm l-Italja l-Ġermanja u mbagħad Spanja u mbagħad il-Greċa e, tmin punt. U fuq il-ġustizzja drittijiet fundamentali, s-saħħa, affarijiet soċjali, eccetera. Dawn huma suġġetti għal daqstant is setturi bażiċi illi ċittadini Ewropej għandhom interess fihom qed jiġu e, e, soġġetti ikun użati bħala soġġetti. Ħafna ċittadini qed jisimgħuna x'aħna qegħdin nagħmlu live streaming ta' din id-diskussjoni bil-Facebook u anke bil-web page u din ħaġa li nagħmlu frekwentement e, anki Eh, hemm dan il-proġett ikon li importanti u anki hemm il-binjera tad-deb eh, eh, u matanna anki landfill ġo filis. Hemm situazzjonijiet inaċċettabbli u ma suġġetti ta' petizzjonijiet. Umbat hemm il-ċittadini li huma li għandhom eh, qed isofru l-impatt ta' ħafna affarijiet fostom il-trojka anke u eh, fost il-petizzjonijiet li ġew sottomessi fil-kumitat ġew eh, approvati u ħafna minnhom kienu ammissibbli f'Settembru tal-2017 u sfortunatament il-koordinaturi u l-maġġoranzi fit-8 ta' Settembru tal-2016 talbu li tingħalaq din il-petizzjoni għax ma kienieċ skont Eh, l-iskop tal-Unjoni Ewropea. U jiena spiegajt li din hija kwistjoni gravi ħafna eh, fuq ir-relazzjonijiet bejn il-Greċja u l-Ġermanja u ġustifikazzjoni għal til eh, luf ta' persuni li ġew maqtula mill-nazi u anki il- E, anki self tal-okkupazzjoni e, li Greċja tat li Ġermanja waqt il-gwerra u għat ma ġiet imħalsa u ħafna minn dawn il-petizzjonijiet però ġew rifjutati, però il-komitat tagħna ma jridx ikun hemm e, e, ikun hemm smih pubbliku u ħafna mill-proposti tagħna ġew rifjutati u stana wara l-oħra. U xi ftit xhur ilu għal darboħra ġew rifjutati mill gruppi politiċi kollha hawnhekk u dawn inkludu anki il, il eh, il eh, biex eċelluk u forsi dawn huma għal raġunijiet politiċi li jridu jgħinu l-gvern Grek. Fir-rapporti tagħna aħna namlu referenza għal kwistjonijiet prinċipali illi huma ta' tħassib ċittadini fl-Ewropa. E, e, ċittadini huma interessati fil-karta ta' drittijiet fundamentali l-implementazzjoni tagħhom, u hemm l-interpretazzjoni tal-ortilija limitata li tajt l-istati membri huma marbutin bil-karta sakemm biss ikun hemm implementazzjoni fil-leġislazzjoni nazjonali ta' dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li jkun hemm eh, eh, interpretazzjoni iktar wiesa. U għamat anki interpretazzjoni ta' kwestjoni oħra, illi se jġri għad-dritti ta' ċittadini wara l-Brexit. Hemm ħafna referenzi għal dax tip ta' dritti se jiġu imżemma me ċittadini Ewropej. U dawn jinkludu anki 63,000 Grek fil-Renju Unit se jiġri wara l-Brexit se jkunu drittijiet tagħhom. Eh, u anke affarijiet oħra importanti fil-attivitajiet tal-Kumitat fuq il-kwestjoni ta' disabilità u aħna naturalment nappoġġawhom dawn l-isforzi minn naħa tal-Kumitat. U anke il-trattat ta' Marrakesh li jagħti drittijiet għall-omja u dik tiġi adottata u anki nħossu illi da din hija inizjattiva importanti ħafna li ħadna taħt il-punt 15 aħna għanna il-kwistjonijiet tal-benestri ta' tfal u dawn huma importanti ħafna uh, fuq dak li jiġri uh, għat-tfal, drittijiet ta' ġenituri, Speċjalment specialment f'każijiet ta' separazzjoni. Mbagħad fil-punt 10 eh, adozzjoni U bat fl-aħħar kwestjoni importanti ta' drittiet ta' ċittadini biex jihdu inizjattiva skont il-punt 11 fejn u nifirħu u koll uh, mal-medjatur li ħadem maħna mill-qrib u anki għal kollegi li se jitkellmu waraja li għamlu dawn il-kommenti tagħhom u nistgħu ninkluduhom fir-rapport. U dan se jkun importanti ħafna għal ħidma tagħna biex inkunu nistgħu nivutaw. l Jolqotna fe illi <laughs> kien dejjem kien etir dan l-oratur kien dejjem kien jgħid li Kartaġni għandha tiġi eh, delendam est. Eh, eh, ma nafx għaliex qed titħolli f'moħħi ma fil-kuntest qed nitkellmu x'ikun x'ikun il kontest inti dejjem iġġieġ iġib il-sujġet favoritijak Illi hija kisba kbira, ma staċ ma ngħidlekx fuq għadi, għax nħos li għada sekk taddaħa. Għanna xie shadows hawnhekk prezenti u nishtiq infakarkom li dan il-vot u għafpeti fit-22 ta' novembru biex biex imbagħad nivvotaw fil-plenarja f'Deċembru. Issa nagħti l-mikrofonu il-pall palċak. Grazie. Se nitkellem bi Slovak. suppost għandu jkun preda li jirrapprezenta l-IPP, mux jien, imma mux għaw għax għandu impenju oħrajn. Nishtie, nirrapprezenta l-pozizjoni tiegħi li hija ħafna l-Onorevoli Proda jilqa il-kooperazzjoni eccellenti ma l-Onorevoli Marias u najtu kol il-materjal ġi miktub u zviluppat mod tajb ħafna. L-Onorevoli Preda jisħaq fuq il-effettività akbar fil-kumitat u l-trasparenza akbar eh, fuq livell ta' deċiżjonijiet u il-kumitat jaħdem jaħdem b'mod iktar xiera meta nqablu mal-li moddi, ma tem il-problema tal-Brexit. U aħna a favur anki tal ċlida a favur ta' ċittadini u li aħna nikkoinvolġu anki li ċittadini. U allora naqblu ma l-onorevoli Marjas li fuq punt wieħed u naħseb li jaf diġali li ma wieħdu dan il-punt illi jirrigwarda il-ħlas tal-kumpens bil-Germania lejn il-Greċa, il-PP muwiex se vota favur u nista ngħidu da fisem il-kollegi kollha. Barra minn hekk jiena il il tal onorevoli Marias jiena għandi pozizjoni għaxajn inqas eh, mill-onorevoli Preda imma nifhem x'inhi żlida tijaw u personalment nista' najt jieni illi l-onorevoli Marja si fakarni f-missiri illi fis-sebajnijiet xi ħamsin sena ilu ġifieri kien dejjem jirrepeti l-istess ħaġa illi l-Unjoni Sovjetika kella taqa għaliex huwa kien iħossu priġunier sa' sistema immoral. Jiena 50 sena ilu ma konċ fdajt fih. Però mbagħad wara 20 sena mbagħad fil-fatt kellu raġun għax ġara. U forsi forsi 20 sena oħra inti onorevoli Marjas se jkollok sej kollok raġun. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter, segretarjata, ħna nilqaw il-maġġoranza tal- abbozz per hemm xie emendi li aħna un nippreżentaw. Forsi hemm erba' punti li nixtieq nsemmi. l għonet u e, huwa ċar illi mill-kwantità ta' petizjoniet fil-fatt ma kienx hemm bidla Għatan ħafna x'namlu anki biex nedukaw ċittadini e, fuq id-dritt ta' petizjoni. Irridu naħdmu iktar proattivament fuq kif dan namluħa naħseb illi mod wieħed jista' jkun u jiena eh, verament laqtuni il-petizjonanti li tkellmu qabel nistaw nuru kif il-komitat ħadem fil-passat għal ċittadini u kif eh, kiseb ċerti kazi u eh, nistaw nużaw xħut minn dawn il-kazijiet fejn dan il-Kumitat fil-Parlament għandu impatt eh, dirett fuq ħajja ta' ċittadini u biex jtejjeb is-sitwazzjoni u biex jirsolvi konflitti f'sens non ġudizzjarju. mbagħad marbut ma dan nħoss li l-iktar ħaġa waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-Kumitat tal-Kumitati huwa li huwa l-post fejn ċittadini jistgħu isemmaw leħinhom. Eh, kienet ħaġa Eh, stramba li kien hemm wieħed u sittin biss fl-2016 petizjonanti preżenti. Eh, però meta nitkellem mal-petizjonanti huma iħossu illi eh, illi jaraw illi hemm impatt fil-każijiet tagħhom meta jiġu hawnhekk preżenti u jkunu jistgħu jinteraġixxu direttament mal-istituzzjonijiet u mal-kummissjoni u mal-kumitat. mal kummissjoni u mal kumitat jista' jkun illi eh, fil-kalendarju tagħna u forsi eh, jokkupa ħafna żmien, però nixtieq nagħtihom iktar importanza lill petizjonanti fil-organizzazzjoni tal-ħidma tagħna. U dan speċjalment fil-kontest ta' kriżi ta' fiduċa li tkellimna fuq anki fil-kumitat dawn l-aħħar sena. Eh, deċiżjoni meħuda fl-2016 Ismiħ li ħadna sem fih kien fl-2017, pero kien tema rikorrenti. E, u il-Komitat ta' Petizjoniet għandu rwol e, e, Ewlini u jena għabel anki il-referendum fuq l-Unjoni Ewropea l unjoni Unit kemm kien hemm ċittadini illi raw il-Parlament bħala opportunità biex isemmu leħinhom. U hija ħasra fir-rapport hija il-Brexit jider fir-rapport, però Eh, u għandu trattament qasir ħafna. F'dan il-moment ta' krizi, eluf ta' ċittadini il-Parlament Ewropew rawħ bħala mezz biex jisemmu e, e, it-ħassib tagħhom. Hemm ħafna ċittadini fl-Ewropa, hemm erba u e, miljoni u nofs ta' ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u fil-komplement tal-Unjoni Ewropea illi huma mħasbin fuq dak li qed jiġri fin-negozjati tal-Brexit u li jħossu il-Komitat tal-Petizzjonijiet bħala il-leħen tagħhom u punt ta' eh, influenza f'din is-sitwazzjoni jistgħu jinfluenzaw eh, il-politika eh, u nistgħu forsi insaħħu daqsxejn iktar dik il-parti li tirigwarda il-Brexit. Nara fil-fatt li ġi konsidrat Eh, u unħos li importanti mhux biss għax jiena Britannika per sent, eh, eh, jiena per jiena stess, imma u fl-interess mhux biss għal Britanniċi ma anke għall unjoni Ewropea kollha. Aħna u importanti li nitkellmu fuq l-impatt fuq il-ħajja ta' ċittadini. Un bat punt ieħor li insaħħu il-kwalità ta' risposti li nirċevu minnant il-Kommissjoni. Irridu niprovaw aħna nejnu eh, fil-nuqqas ta' fiduċa li jem mal-popolazzjoni u nizguraw nisqu fuq il-fat li aħna nirċevu risposti tajbin mill-Kommissjoni u anki mill-Kunsil. Aħna eh, kultant nsibu stati membri illi jitkelmu fuq il- eh, biex naqsu Eh, anki dal-ħodu stajna tajna eh, li muma il-soluzzjoni tal-gvern taljan eh, eh, li provaw jgħatu. Il-Petitions Network hija tajba ħafna, jina għaxtajn wahda daċċajn wahda mħasba fuq il-fat li dan il-nis li u membri fil-network u ma anki membri tal-komitat maħniex qed nors qed nestendu l-influenza tagħna barra mill-kumitat fil-fatt eh, jiena nipproponi li nagħmlu gwida speċifika għall uffiċċji u anke għall istaff eh, fil-parlament eh, fuq id-dritt lejn l-petizzjonijiet biex ikunu jistaw iwaslu l-messaġġ. U nixtieq nżidu din. U l-aħħar punt Eh, Ija, tkun verament ħaġa sfortunata jekk ir-rapporter jishtiq juża dan ir-rapport biex iressa il-kampanja tiegħu speċifika li aħna nafu eh, bħala rizultata diskussjoni li kena fil-komitat f'dawn l snin. Emma dan ir-rapport importanti għal eh, ħidma tal-Kumitat kollu. Allora nixtieq nitlob li aħna ma nimminawx ir-rapport għabbażi ta' ħaġa li ġaġi deċiża skont ir-regoli tal-Kumitat, skont ir-regoli kollha eh, maniera demokratika. Eh, Grazzi. U naturalment dawk il ħsibijiet kollha huma interessanti għal kulħat u nistaw diskutu niddiskutu dibattu fuqom u ninkoraġġik biex tibat l-emendi kolla li tixtieq b'dawk il-kontribuzzjonijiet li għettajt. Angela. Grazie. Bueno, pues lo primero dar las gracias al señor Marías por el proyecto del informe. Yo... Jena, kontrapporteri sena li għaddit fuq dan il-sujġet u jena Jina kontent naħdem fuq dan il- fuq fu, fu, fu dan il-sujġet bħala shadow. Umbat, eh, fuq dan il-rapport tal-2016, u nishtiq kwestjoni Hemm element pożittiv fuq il-numru ta' petizzjonijiet, però u dan ifisser ukoll li hemm iktar problemi, però pożittiv il-fatt li eh, kemm il-numru ta' petizzjonijiet kif ukoll dawk li ma' sibli, Dan ifisser li ċittadini illum jifmu iktar x'inhu dan l-istrument, jifmu iktar il-Kummissjoni Ewropea eh, u, anki jafu dan id-dritt tal-petizjonijiet. Fl-2016 kif għal il-rapporter 61 eh, kienu prezenti attivament fil- eh, fil-laqat tal-komitat. Eh, dan jfisser u illi ma petizjonanti prezenti illi ġew u tkelmu fuq il-kas tagħhom. Dan huwa punt pożittiv ħafna fir-rapport għax il-grupp tiegħi jaqbel eh, fuq dawn l-elementi ewlenin tal-rapport aħna naqblu ma dak li miktub fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej <clears throat> li għandha potenzjal kbir biex isaħħaħ din l-parteċipazzjoni ta' ċittadini, però sfortunatament il-Kommissjoni Ewropea għada eh, tpoġġi xiexkiel Eh, għal l-istennija u naħseb il-Komissjoni għal tagħmel il-ħidma tagħha, jiena naqbel eh, mal-rapporter fuq il-kritika fuq il- fuq l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u nitalbu li l-Komitat li l-Komissjoni Ewropea e, tejjeb il-kwalità u il-żmien e, tal-risposti tagħha. Illum eżempju kien hemm e, intervenzjoni eccellenti minna tal-Kommissjoni, ma mhux dejjem dana jiġri, sfortunatament jiġri propju l-kontra. ħafna uh, drabi jiġu każijiet fejn lanqas biss jidru il-membri tal kummissjoni y en este sentido pues nada. Iva, ma fada xej, għajri li nuri la poċ għal-relatur u jina l-esta naħdem għal-gruppi l-oħra u ma relatur u kollajnuna meħtieġa. Il-Komissjoni tix tajdinna xaħġa unek? Sur Lefevre, grazzi ħafna Signora President, l-ewel net nilqaw dan il-rapport nirringrazzjaw Sur Marajas u eh, kontribuenti l-oħra għal kontenut ta' dan il-rapport. Narfu illi f'dan iż-żminijiet fejn qed eh, il-nuqqas ta' fiduċja qed jikber xi pajjiżi lejn l-istituzzjonijiet Ewropej, il-kumitat tagħkom għandhom għandkom rwol kruċali kif jissemma fil-fatt fir-rapport abbozzat hemm rabta bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet permezz tagħkom. Jiena personalment issib eh, dwar issib dwar eh, punti li huma tal-ikbar importanti wieħed huwa l-mostru tal-Loch Ness huwa kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-artiklu 51 tal-TFU. E le, tal-, tal, tal tal-Karta tal-Drittijiet tal-Medem il-Kumitat dejjem appoġġa l-ġurisprudenza tal-qorti u ma jistax ma jagħmilx dan il-xogħol jibqa' fidejn il-Kummissjoni jew fl-istati fidejn l-istati membri jekk dan e, e, e, għaj jekk dan l-artikolu jinbidel u xaktar xandu jimbidel. It-tieni punt il-kwistjonijiet kollha marbutin mal-negozjati ta' Brexit ħadd ma jista' jgħid li l-Kummissjoni u dana jinsab anki fil-rapport illi għanna noqodu attenti u neħdu ssib id-drittijiet kollha tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jew tal-ċittadini tal-Renju Unit fl-Ewropa wara l-Brexit u aħna qed naħdmu Eh, ħafna fuq dan l-artikolu u tillet l-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej fil-fat rajtu l-proposti mill kummissjoni fil-gwad tal-titjib ta' dan l-istrument tant importanti biex niprovaw eh, niffaċilitaw l-aċċess iżda anki biex ikonna riżultati pożittivi fil-proposti. Il-jum għal konsekwenzi tal- tal-ECIs fil ġajjeni u l-aħħar punt li s-sur Marjas indika fil-rapporti u japprezza xol tal-Ombudsman Ewropew aħna wkoll naħsbu hekk u nasbu li l-Sinjura O'Reilly l-Ombudsman Ewropew e, fil-fatt tamel tagħmel xogħol eċċellenti. Apprezzajna ħafna li s-sena li għaddit kienet ħadet il kienet ġid bil, bil bil-premju għall-amministrazzjoni tajba għax dak kien eżerċizzju ta' prosit eh, fejna ta' prosit u fil-fat il-Kommissjoni ħadna pjaċir biha. U nirringrazzjakom għal dan għax-xogħol li tagħmlu u aħna se naraw x'se jiġri fil-votazzjoni u fil-plenarja. Nirringrazzjak Grazzi għal kontribuzzjoni kostruttiva tijak għawnek għanna bżon neġa nisviluppaw iżjed il-kooperazzjoni interistituzjonali u nasab li eh, saru iżjed eh, issa għedin iżjed viċini mill-li konna xifti ta' ilu u b'hekk napprezzaw dan ħafna. Ningrazzjak l-iskadenza l-emendi se tkun il-18 ta' ottubru nar l-erba li mis fit-tlieta ta' war nofsinhar jiena se nitlaq mill-kamra jessa u palċaki se jieħu l-suġġett li mis u bekk eh, se nagħti l-kelma lura li l Sur Marias iżda għandi niskuża ruħi tal-li se jkolli nitlaq għax għandi laqa oħra. Grazie ħafna, Signora Presidenti, se nitkellem fil-qosor ħafna ringrazzja kollegi kollha għal kummenti tagħkom se jittieħdu konsiderazzjoni ovvjament nixtieq nġbet l-attenzjoni għal fatt li fil-gwat reparazzjonijiet ġenerali jiena nirreferi għal dak li seħ fl-2016 għax il-programma l-azzjoni tal-Komitat e, kien fil-gwat dak li seħ u jiena referej tal-artiklu 16 li huwa fil-qafas jekk hemm xi qawwiet politiċi oħra, e, kollegi li ma jaqblux, dik jekk differenti Ovvjament għandhom dritt tal-opinjoni tagħhom għandi ngħid ukoll li f'Settembru tal-2016 eh, ivvotaw eh, il-favur il-proposta tiegħi. Sfortunatament però illum xiftit tassijat qabel fil-laqa tal-koordinazzjoni votaw fl-imkien mal-maħrajn kontra smih pubbliku li jinżam din is-sena fuq il-reparazzjonijiet mill-Ġermaniżi id-danni li tħatum il-Ġermaniżi. Kwistjoni serja kif intqal fil-pozizjoni ta' Sullannaki inti u koll fil-pajis tijak mill-1947 għadem affarijiet li huma kwistjonijiet li għadhom miftuħin fuq il-propieta il-regola ta' Venezia fil-fat jekk naraw illi hemm kwistjonijiet li għadhom miftuħin anki l-lum jiena naħseb illi għandi dritt inkun ottimist illi taħt il-mandat tani u l-mandat li jmiss se nsibu soluzzjoni fuq din kwistjoni, kwistjoni serja, jiġifieri danni mill-Ġermaniżi mill diskussjoni tiegħi il-proposta għal kollegi u għal għal eh, presidenza hija li l-petizzjoni se tidħol biex tappoġġa l-petizzjoni. Għanna biss 60 persuna li ġew huma stess fil-persuna tagħhom minħabba l-problemi finanzjari m'għandux il-flus biex attendu l-laqa jridu jħallsu għal biljetti tagħhom, eċċetra. Jiġifieri sitwazzjoni ekonomika diffiċli. Forsi jista' jkun telekonferenza diskussjoni b'dan il-mod għanna l-mezzi elettroniċi għanna t-nejn għonek eh, xiftit mill-personi li huma petizjonanti fil-uffiċi tal-parlament jew fil-komissjoni fl-istati membri u kol rispettivament jistaw jipparteċipaw attivament permezz tal-rabtit kollegamenti elettroniċi għax eh, dan huwa importanti għax bekk ikollhom prezenza preżenza hawnhekk tagħhom ukoll u dan għajt anki fil-Eurogroup għandhom il-teleconferencing u e, bekk ikonna perċipazzjoni aħjar. It-tieni punt fil-gwata komissjoni, il-komitat tagħna hawnhekk qed jiftaħ il-kwistjonijiet u l-Komissjoni tiġi informata dwarhom biex tkun tista' titħol fil-proċedura l-Istati membri biex jirreferu għal qorti jekk ikun hemm kontravenzjoni tal- jew ksur tal-leġislazzjoni Ewropea u bekket qed nistenna l kull kommenti tagħkom, emendi minn għandkom. fil bicċa kbira ta' kwistjonijiet aħna naqblu eh, in ġenerali milli nista' nara hemm kwistjoni waħda nija li asmet il-firdet il-kumitat ehm, fuq ir-rigward tad-danni u storikament se jkollna bżonn ta' ta' tweġiba storikament hija miftuħa sakemm il-Parlament Ewropew jiddeċidi jieħu deċiżjoni dwaru. Grazzi ħafna lis sur Marias. Grazzi ħafna għal kontribuzzjoni tiegħek, għal dikjazzjoni tiegħek u grazzi għal kull min ipparteċipa fil-din il-diskussjoni nistgħu nagħlqu dan il-punt u eh, naslu għall votazzjoni mażmin l-aħħar punt tal dalodu huwa il-rapport orali tiegħi rigward tal-żjara biex insibu nafu biex insiru nafu l-fatti fl-arnaka fiċ-Ċipru. Nista' nirringrazzja il-segretarjat, il-konsillera, il-persuni lokali, il-personal lokali fiċ-Ċipru li ħejjew din iż-żjara kienet organizzata mod eċċellenti. Kenna tim eċċellenti Mana. Iżda kena żewġ problemi hawnhekk Iridu jridu jiġu indirizzati l-ewwel il problema tas-sem. 1600 eh, metri ta' xatt fl-anaka eh, fej kien se, se, kienu se jġonġuħ mal-port industrijali. Eh, il-problema kienet li ma kienx hemm diskussjoni bejn il-belt u l-ġestjoni tal-port. U ma kienx hemm dialogu bejnietom bejn l-amministrazzjoni tal-port u ċittadini u bekk il-petizjonanti beżaw illi dan il-port industrijali se jkollhom eh, sostanzi hemmhekk kimiċi li huma jagħmlu ħsara lis saħħa Diskutejna dawn il-kwistjonijiet bl-ikbar serjeta interessanti fejn rajna li fit-tieni jum meta konna f'Nikozija il-ministeri differenti kellhom eh, opinjonijiet differenti fuq l-istess suġġett u mill-jider ma kienx hemm koordinament tajjeb bejn il-ministeri differenti. Bekk bħala taqsira il-Ministeru għall-Ekonomija informana illi kien hemm pjan għal tieni port illi kellu jiġi sviluppat illi jista jaħdem imbagħad bil-kimiċi sostanzi perikolużi u dan il-port dej l-anaka jintuża mbagħad għal il-port dej l-anaka jintuża biss għall-għaniet ta' turizmu. Punti ħor kien eh, zona industriali ħeddejn il-belt u kien hemm min kien imħasseb in-nies kienu mħasbin fil-rigward tal-sostanzi kimiċi aħna morna fuq is-sit ma rajniex tħassib iżda Eh, xaffariet ta' tħassib u iżda rridu nieħdu li tħassib ta' ċittadini bl-ikbar serjeta se nifokaw fuq dan u niżguraw li l-permessi li nħarġu mill-Ministeri jridu jkunu suġġetti għal kondizjonijiet stretti u il-Ministeru il ministeru tal ambjent assigurana li ebda permess se għal għaxi kimiċi eh, perikolużi. Bekk naħseb li zjara kienet eh, utli ħafna. Il-sindku tal-Anaka għal li dak l-ewwel darba li kien iltaqa' mal-persuni li jġessina l-port qabel laqas kien hemm xi konsultazzjoni eh, bejnietom. Bekk eh, nixtieq nirringrazzja l-personal għal għatejjiet kollha li għamlu nittama' li nkunu nistgħu nifutaw fuq dan ir-rapport f'Diċembru. Issa dan it-tant se nħejju dan ir-rapport, se nikbuh għaw xi kummenti jew mistoqsijiet. Iva, għandna mistoqsija. Grazzi ħafna. Xtaqt biss ngħid prosit lil dawk involuti naħseb li dan din iżjara biex jiġbru l-fatti kienet eh, tajba ħafna nixtieq ngħid prosit tal-organizzazzjoni u, u prosit l-President u kol ta' dan din il-laqa. Il-missjoni kollha kienet organizzata tajba ħafna kien ta' suċċess. Eh, wieħed waħda mill-aħjar żarat li qatt kellna fil-fatt. Aħna tajna l-feedback eh, lill-President dwar dak li rajna meta konna hemmhekk din il-kwistjoni dwar l-evalwazzjoni tal-impatt mill-kumpanija stess in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn l-amministrazzjoni eh, u il- Un-nuqqas ta' komunikazzjoni eh, f'kull mamlu li aħna eh, xtaqt bis ningrazzja ningrazzjakom għall-organizzazzjoni ta' sekk bis minn għandi għax ħadd ieħor li xtieq jitkellem le. Mela, bekk nalqu is-sessjoni ta' dalodu l-iklat tajba. Il-kulħat unkomplu fit-satej u nofs ta' wara nofsna.